tal-President Schulz. Nixtieq inħabbar li d-dikjerazzjoni bil-miktub prezentata mid deputati Albertini, Kolarska Bobinska, Rinaldi u Sassoli fuq appoġġ tal-jum Ewropew tal- li miktub qoddimkom rċiv aktar mill-maġġoranza kbira tal-membri onorevoli ħat indbat l-destinatarju u tiġi pablokata fit-testi approvati ta' din il-laqa. L-Onorevoli Albertini kien l-ewwel firmatarju ta' din id dikjarazzjoni u nixtieq nadilu l-kelma. Il-kunċett ta' ġust li huwa identifikat ma' kien min salva lill ebrej mill mill-attakki fuqhom għandha ssir patrimonju tal-patrimonju dinji. Kien hemm oġġezzjoni minn ma jirrafefx lill-komuniżmu sovjetiku bħala totalitarjaniżmu u rrid ma jkundannax il-kulak. Relazzjonijiet tagħna ta' ma' Turkija u min irid ikompli magħhom irid ma jappoġġax l-Armenja, min ma jridx jgħid li hemm ix-xoqa u bil-kelma ġusta qiegħed jibbanalizza u għalhekk irridu naraw li kunem hemm l-inklużjoni jew l-esklużjoni ta' ġenoċidju u massakru ieħor. Il-Parlament Ewropew eleb dawn l-oġġezzjonijiet u millum il-nisa u l-irġiel li bil-kuraġġ tagħhom xi kultant bis-sagrifiċċju ta' ħajjithom kienu kontra it-takkis ta' kwalinkwa tiranna, kwalinkwa ideoloġija u kulur politiku huma magħrufin bħala eroj tad-dinjità umana u tal-binja tal-identità morali tal-popli Ewropej. Grazzi lill kollegi għall appoġġ tagħhom. Grazzi lill onorevoli Albertini, et il-President. Pongo in approvazione. Naddi all'approvazione tal rapport tal-onorevoli Moreira. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota.